Nazzjonali tal-Informaturi, Kummissarju jekk joġbok, jerġa' għandek il-mikrofonu. Rizjor, Okay, thank you. Don't worry, I know very well your job. <laughs> Sorry. I welcome this uh, second... Uh... Mela, nilqa din it-tieni opportunità li niddiskutu l-protezzjoni internazzjonali tal-informaturi wara li kellna wara li l-Kummissarju Jirova? kalla diskussjoni ma'kom 10 snin ilu. Li wieħed jikxef ċertu informazzjoni jirrikjedi ċertu kuraġġ. Din hija promozzjoni ta' governanza tajba u l-ġida kontra korruzzjoni. Hija wkoll kwistjoni ta' protezzjoni tal-privatezza u li nistalvagwardjaw il-libertà ta' espressjoni. U kif issemma fid-dibattitu f'April li għadda, issa hemm sistemi armonizzati fl-Unjoni Ewropea għal protezzjoni tal-informaturi. Il-Kommissjoni hija konxja tal-appell tal-Kommissjoni biex din is-sistema tiġi implementata. Kif tafu intom ukoll f'każijiet fejn ma kienx hemm liġijiet Ewropej settorjali kien fidejn li stati membri li jirregolaw din il-kwistjoni, il-Kummissjoni qed issegwi l-evoluzzjoni tal- kawġi tal-qorti Ewropea fuq l-informaturi u anke tal-possibilità ta' qafas Ewropew fuq din il-kwistjoni. Il-Kummissjoni ħadet nota tal-rekomendazzjonijiet tal-Konsil tal-2014 fuq il-protezzjoni tal-informaturi. Il-whistleblowers dan jappella li l-Stati membri jħolqu affas istituzzjonali u u ta' ġustizzja biex jipproteġi l-informaturi bosta stati membri diġa implementaw dan il-qafas dan il-qafas palissa fil-millat Ewropew qed eh, nirregolaw fuq livell Ewropew f'ċertu qosma biss. Nixtieq infakkar ukoll li hemm id-direttiva ta' kontra l-ħasil tal-flus li ġiet aġġottata f'Diċembru tal-2014 li fija dispożizzjonijiet rigward il-protezzjoni eh, ta' dawk li jirrapportaw eh, transazzjonijiet finanzjarji sospettużi. F'Deċembru ta' sena l-oħra l-Kommissjoni adottat ukoll direttiva ta' implementazzjoni fuq il-suq biex ikollna mekkan, id-dan eh, irridu implementawhom biex ikollna mekkanizmi ħalli niproteġu l-informaturi li jirrapportaw dan il-ksur. F'Diċembru li għadda ġiet adottata wkoll direttiva fuq il-protezzjoni ta' dawk illi jikxfu il-xiri illegali per eżempju. Dan ukoll jirrigwarda il-drittijiet tal-informaturi. Kolunkwe starrija li ssir fuq xiri illegali jekk xi ħadd jikxef dan it-tip ta' imġiba ħażina jew attività legali, din hija f'interess tal-pubbliku. Nixtieq nirreferi wkoll għal rapport tal-2014 ta' kontra l-korruzzjoni li ikopri l-informaturi tal-Istati membri kollha. Dan huwa suġġett importanti ħafna fid-diskussjonijiet bilaterali mal-Istati membri fil-forwab ta' dan ir-rapport. Il-Kommissjoni tixtieq tiżgura illi l-informaturi li jkunu jridu jirrapportaw każijiet ta' fodew korruzzjoni l-Uffiċċju tal prostokutur Pubbliku Ewropew jirċievu protezzjoni skont il-liġi nazzjonali. L-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew negozjati għadu għaddejjin u l-appoġġ tal-Parlament f'dan il-qasam huwa xi ħaġa li nilqawha. President, onorevoli membri, biex nikkonkludi diġà sar ħafna fuq livell Ewropew f'oqsma fejn l-Unjoni Ewropea għandha kompetenza u għedna l-monitoraġġ ukoll biex nevalwaw il-ħtieġa għal iktar azzjoni fuq livell Ewropew. Issa nixtieq nisma' l-opinjonijiet tagħkom dwar kif din l-azzjoni tista' ittejjeb il-protezzjoni tal-informaturi. Grazzi l-attenzjoni tagħkom. Thank you very much, Commissioner. Grazie ħafna, Kommissarju fissem il-PPE issa l-Onorevoli Voss. Grazzi ħafna sul President, nixtin ringrazzja li sul Kommissarju tal-li ta' din id-dikjerazzjoni fuq l-informaturi, il-whistleblowers, bażikament huwa utieq illi aħna għanna qed nifaċċaw din il-kwistjoni u qed nippruvaw insibu approċċ sensibbli fuq din il-kwistjoni dwar fejn huma il-linji tal-possibiltajiet għax kultant l-informaturi jħorġu jidru jisom eh, li huma soluzzjoni tkun ħaġa kritika jekk ikun hemm protezzjoni komprensiva li tkun li lin mill-miżuri kriminali ma jekk ikollna miżura sensibbli bażikament ma jinkniex kontrarju il-protezzjoni ta' dawn l-informaturi l-whistleblowers allura nabżon strutturi fil-kumpaniji u assoċjazzjonijiet u awtoritajiet illi hemm strutturi ankrati u possibilment ta' ksurijiet fit tal-liġi kif ukoll il-leġiżlazzjoni tkun komplessa illa għaliex tkopri diversi kampijiet nazzjonali, sigurtà, sigrieti ta' kumpaniji, kwistjonijiet morali, eccetera. U għonek inti tittaġixxi skont il-każi li kollok qudiem qudiemek ma tistax toqgħod torbot kollox flimkien titati protezzjoni ġenerali tittara il-oqsma kollha ikkonċernati maħna konvinti illi dil protezzjoni tal-whistleblowers, l-informaturi, hija ħidma nazzjonali, hija kompetenza nazzjonali. U għanna nħarsu lejn il-limitar ta' skambju ta' linji gwida u koll u nżommu l-istat ta' dritt u koll. Grazzi il-kellim li jmiss Is-Sur Lopez Aguilar. Grazzi, President, Kummissarju, li qegħdin nitkellmu hawnhekk f'dan il-Parlament Ewropew nitkelmu fuq xi ħaġa li hija topikali ħafna. Hija kwistjoni serja li waslet għal ħafna tħassib il-protezzjoni ta' drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea, protezzjoni ta' tal-privatezza fl-Unjoni għaċ-ċittadini tagħna meta nitkellmu <clears throat> għal din il meta nitkellmu fuq din il din il-ħaġa li bl-Ingliż ngħidula whistleblowers qed jgħid il-kelliem każijiet li għandhom x'jaqsmu ma' korruzzjoni teddit ta' sigurta nazzjonali u reati kull tip ta' kriminalità u dawn il-kriminalità għandhom son kooperazzjoni ma' l-Aġenziji tal-Infurzar fuq dak li għedin nitkellmu hawnhekk għaliex hija daqshekk fuq fom kulħadd, ovvjament il-punt ta' tluq huwa kien il-kas Snowden illi wera jew kixef prattiċi mhux biss li joqtu ċittadini Ewropej imma dawk ukoll mad-dinja kollha. U edin nitkellmu fuq eh, protezzjoni għall-informaturi tagħna illi jabbużaw mi pożizzjoni tagħhom aġenziji ta' sigurtà, pulizija, reati ek ekonomiċi u daw in-nies setgħu igawdu id-drittijiet kollha tal-Unjoni Ewropea. Aħna fl-2013 jiena kont kummissarju tal-Kumitat firdan dan il-Parlament Ewropew li u konna din nitkellmu fuq sorveljanza tal-massa tal-Ewropej u di tkellimnija fuq e, e, firdan il-Kumitat inko wkoll. U anka kellna smigħ fil-Kumitat Libe u l-konklużjoni tagħna kienet li għandna bżonn qafas għal protezzjoni biex nassiguraw il-drittijiet skont l-artikli 34 u oħrajn fit-Trattat Ewropew jiġu rispettati, allura e, fuq kollox iridu nassiguraw li jittudu passi biex nigarantixxu e, konfidenzjalità sħiħa għall-informaturi dak li għandna nagħmlu fil-Parlament Ewropew iridu insibu mezzi biex biex intejbu protezzjoni għal dawn il-whistleblowers permezz ta' direttiva illi nkunu nistgħu nagħmlu konklużjonijiet għal investigazzjoni li kont responsabbli meta kelli ħaj oħra f'dan il-Parlament u kont personal meta kont president ta' ta' dak il-kumitat li semmejna. Grazzi kellim li jmiss. L-Onorevoli iġ, grazzi sur President tal-kelma. Ir-rwol tal-informaturi għaw wieħed importanti ħafna l-kull soċjetà dan ikunu individwali koraġġużi ħafna illi jafżawna fuq problema illi tkun għadha ma ħarġitx. Dawn xi kulta ħafna drabi batu ħafna anka anka jitilqu mill-mixxoli mill-impjegi tagħhom fi żmien sena sentejn. Pajjiżi mingħajr stat ta' dritt b'saħħtu e, kważi qatt ma jagħtu kumpens meta dawn l-informaturi ibatu Aħna ħafna drabi nsibu li l-informaturi ibatu anka minn sħabhom stess, sħabhom ma jkunux iridu jkomplu jaħdmu magħhom. Allura jitilfu xogħolhom jien naħseb il-politika għandha titratta dawn l-informaturi b'mod iktar kostruttiv u responsabbli għax daw joqogħdu jippuntaw fuq dak li hemm bżonn isir u minħabba il-situazzjoni tagħhom bħala insiders daw jaslu biex għom eh, riżultati ta' kwalità tajba. Allura rridu nirkonoxxu ir wol pożittiv tal-whistleblower fis-soċjetà tagħna, fis-soċjetajiet u nisqu fuq il- nisqu fuq eh, l-autoritajiet anka governattivi biex jagħtuhom il-protezzjoni kollha neċessarja anka dik legali. U rridu nasbu kol fil il-blowers minn ġejjin minn pajjiżi terzi. Grazzi ħafna, il-kallima li jmiss. Fisem l-alleanza, fisem l-alde, il-kellim li jmiss. Grazzi ħafna jina naqbel ma' Sur Lopez li għanna bżon għafas ta' protezzjoni. Et nitkellem fuq e, kriminali għax daw juru talenti differenti huwa diffiċli li huma jirrivelaw u jikxfu dak li jkunu jafu il-kumpaniji jitwet u permesta ta' politikanti huwa diffiċli ħafna li jwet u xol tagħhom. Fl-2005 n-Nazzjonijiet Uniti adottat konvenzjoni u rikonoxxew l-importanza tal-problema tagħhom ma ma jagħtux protezzjoni biżejjed il daw il-whistleblowers u ħafna pajjiżi ma jmurux ħaf iktar lilien minn dak li verament għandhom bżonn ikollhom jagħmlu. U diversi stati membri għandhom e, e, leġislazzjoni estensiva e, għal whistleblowers biex joħolqu kultura ta' trasparenza hija importanti ħafna u Spanja qed allura ma' ħafna pajjiżi aħna kieku konna neħilsu li nfusa minn ħafna korruzzjoni kieku nirrispettaw iżjed il-whistleblowers. Li ki... su tranquilidad personal, como hemos dicho necesitan la protezzjon de su integrità. Il-whistleblower dejjem jiffaċċja problemi kollha problemi għalih anke ta' integrità. Allura rridu noħolqu protokoll dwar kif din l-informazzjoni tgħaddi għall-awtoritajiet konċernati u anke għal għajnuna għajnuna legali li tanti kollhom bżonn. Allura aħna rridu ma nistgħux ninsew f'ċerti pajjiżi daw il-whistleblowers ġew ntella l-qorti anka eh, nazzjonalment. Niftakru eh, f'diversi eh, whistleblowers bħal per eżempju għassa missarju kull ħaġa li tista' tgħinna biex nipproteġu lil daw il-whistleblowers għandna bżonn din il-qafas ta' protezzjoni. Grazzi ħafna. Signora, Signora, għandek mistoqsija toħoda. Iva taċċetta. Grazzi ħafna ħafna tal-li qed taċċetta l-mistoqsija tiegħek. Qed insib id-diskors tiegħek interessanti ħafna u inti tirreferixxi għal kumpaniji. Nista' nsaqsik niverifika darbtejn miegħek qed tassumi li kumpaniji biss ħajkunu suġġetti għal leġiżlazzjoni jew direttiva jew regolamenti x'inhi u xitħos dak li għandu xaqsam ma' organizzazzjonijiet politiċi, eh, entitajiet statali, gvernijiet, kull organizzazzjoni fil-fat fejn whistleblower eh, jikxef ċertu emil ħażin. Inna diffiċli nara kif l-Unjoni Ewropea tista' tinfluwenza dak, imma nixtieq inkun naf l-opinjoni tiegħek dwar dan. Si, si, mi sta escuchando, si. It-tweġiba Dawn huma mistoqsijiet speċifiċi. Dan jirreferi għal frodi, korruzzjoni, sensiela ta' reati li huma sofistikati u jiġu ġenati f'ċirki li huma intellettwalment ippreparati ħafna. xi azzjoni ti tkun nazzjonali imma hemm parti mill-leġiżlazzjoni li tista' tkun fuq livell ta' Unjoni Ewropea. U di mhix faċli għax qed għanet li l minn daw il-konvenzjonijiet kollha ħafna parti il-maġġoranza tal-pajjiżi m'għamlu xejn fuq għadin imma dawn huma sitwazzjonijiet fejn eh, daw ir-reati jibqgħu għaddejjin mingħajr ħadd ma jwaqqafhom u ħadd ma jikkastiga. Inti tafu sew dan. Ridu naħdmu fuq dan u jina preparata li namel għal-motijaj biex, biex naħdmu fuq dan. Grazzi ħafna, kellim li jmess. Is-Sur Crespo. Grazzi ħafna tal-kelma, nitkellmu fuq il-Wikileaks, il luxleaks Grazzi għall-azzjoni ta' daw l-informaturi u dritt tal-informazzjoni, opinjoni pubblika internazzjonali eh, saret taf pelu gbar ta' kazijiet u anka eh, l-autoritajiet amerikani kienu għet jamlu pressjoni fuq l-autoritajiet spanjoli biex ma, jisk, biex ma jiksfux e, torturi e, azzjoni ta' tortura fil-ħabsijiet tagħhom fil Il-whistleblowers għandhom rwol ċentrali xiamlu biex jikxfu daw ir-reati minn naħa l-oħra tal-ispettru u jgħaddu minn min, eh, min diversi riski u dan għandu jkun rikonoxxut u bħala grupp li ju partikolarment vulnerabli li għandu bżon protezzjoni speċifika jien ixtieq nuri kemm inkontent li ħafna nies li qegħdin f'din l-awla qegħdin jipproteġu din il-ħaġa, qegħdin jaqblu ma' din il-ħaġa. L-Unjoni Ewropea għamlet ftit wisq eh, f'dak li għandu x'aqsam ma' protezzjoni ta' daw l-informaturi, speċjalment ma' każijiet interni ta' korruzzjoni fil-ġewwieni tal-Unjoni Ewropea u fl istituzzjonijiet Ewropea allura għandi żewġ mistoqsijiet speċifiċi. X'tip ta' politika u konklużjoniet ta' politika ħajsiru fix xogħol li ġejjin. U nixtieq nkun naf x'taħseb nkun naf ukoll x'taħseb il-Komissjoni fuq il-Detenzjoni Arbitrarja meta niġu e, Julian Assange e, fl-iskambju ta' informazzjoni persuna li ġiet detanjata f'ħafna snin u jinsab maluq f'ambasċata Londra irridu namlu xi ħaġa biex il-kwistjoni tirrisolva ruħi malajr. il kellimni li jmiss issa. Is-sur Jafor. Grazzi ħafna President tal-kelma. Kummissarju. għat ta' ismijiet li nistaw insemmu mill-Ungerija u pajizi oħra mhumiex biss ismijiet daw u assoċjati u marbutin ma' eh, rapporti fuq kwistjonijiet fatti fejn l-interess pubbliku ġie e, miksur u ma kien hemm l-ebda proċedura kontra daw l-azzjonijiet u minu warajom autoritajiet attakkaw daw in-nies, daw l-informaturi u da mhux aċċettabbli fl-Ewropa m'għandniex protezzjoni sura illi l-whistleblowers u l-informatura l-informaturi jistgħu igawdu minna dawn huma nies koraġġużi u ma jkollhomx il-protezzjoni. Hemm bżonn ikun hemm direttiva Ewropea unifikata fej l-istati membri jiġu jinnatawlom informazzjoni xinuma i thresholds ta' protezzjoni. U l-protezzjoni għandha tkun fiħdan l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea xi kultant naraw ħafna drabi anzi illi anka illi l-Unjoni Ewropea mhix fuq quddiem net meta tiġi l-protezzjoni tal-informaturi. Irridu nagħmlu ċara li n-nies illi kważi poġġu ħajjithom fuq quddiem net tal-periklu jridu jħossu illi l-istituzzjonijiet Ewropej huma warajhom. Għandek blu card għalik tixtieq twiġiba? Is-sur Ġevoski għandek il-kelma. Mela. Inti verifikajt il-mod fl-Unjoni Ewropea kif naħdmu, kif nifacċjaw il-problema tal-informaturi. Allura, x'taħseb inti daw in-nies huma sempliciment qed jitħallew ikunu jitħallew għar rashom u jiġu vittimizzati tweġiba grazzi ħafna ta' dik il-mistoqsija. Il-Kummissjoni preżenti għandhom jirrapportaw lilhom infushom fuq x'intenzjoni għandhom fil-passat aħna rajna li fil-Kummissjoni m'hemmx eh, deċiżjoni politika dwar xandu jisir fuq il-protezzjoni ta' dawn l-informaturi. Naseb dan mhuwiex aċċettabbli. L-istituzzjonijiet Ewropej, il-Kummissjoni, għandhom jassiguraw ruhom li jkun hemm ir-regoli tal-istituzzjonijiet li jiġu li jkunu ta' eżempju għal kulħadd. U għandhom jagħmlu l-inizjattiva ta' direttiva ġdida għal threshold tal istati membri għal whistleblowers kollha. U issa l-kellim li jmiss is-Sinjura James. Il-whistleblowing jew l-infiltrati l-informazzjoni huwa suġġett eh, diffiċli x'inhi rivelazzjoni jew tpattija. Iktar ma jkollok stat awtoritarju sigriet, iktar tkun diffiċli tagħmel whistleblowing. L-affejt huma diffiċli biżejt fir-Renju Unit li għandna attitudni kulturali li niffaċilitaw l lotit il-kxif ta' informazzjoni. <coughs> State mechanisms. Mandek stati membri fej situazzjoni affermar, ma nemminx li l-Komissjoni għandar wol f'dan il suġġett u ma nixtiqx nara thresholds minimi. Mem lebda garanzija li dawk it-thresholds jiġu adottati għanna prova ta' dan fuq sma oħra infakkar in-nies l awla l-lejla għafoljaw ftit illi ċittadini ta' dawk li kienu pajjiżi komunisti jiftakru dik il-taħbita mal-bib bil-lejl u dik kienet il-riżultat tal-whistleblowing. Allura għanna huwa insult l-individwi li noqogħdu niġġeneralizzaw l-affarijiet, insult lil dawk individwi li jiffaċċjaw problemi u ma naħsibx li aħna għandna rwol f'dan il-qasam. Grazzi ħafna. U issa il-kellim li mess għas-sur Boni, sur Komissarju, dawk illi eh, kelmuna fuq il-periklu il periklu possibbli dejjem kienu kienu medda, speċjalment illum meta ħafna informazzjoni u sorsi ta' informazzjoni u mezzi ta' komunikazzjoni. Jekk il-whistleblowers jafżawna fuq e, azzjonijiet ħżiena li għaddejjin korruzzjoni jew e, nuqqas ta' stat ta' dritt għandhom funzjoni li tiġbaħ il-tal-ġurnalista li jafżawna permezz tal-medja. Allura rwol ta' soċjetà demokratika hija pożittiva kif inti ir fil-rapport ta' korruzzjoni hemm diffikultà f'dak li għandu x'jaqsam ma' informaturi għax juqodu ħafna lura l-informaturi dwar dan il-whistleblowers ħafna drabi jaġixxu permezz tal-kuxjenza tagħhom imma barra jaħdmu barra minn qafas legali u jkunu sfurzati jiksru l-liġi minħabba dan f'dan ir-rwol u ma jikkontribwixxu għal-mekanizmi ta' demokrazija u jgħinu jikxfu attivitajiet kriminali attivitajiet bħal per eżempju korruzzjoni, imma mandux iwassal la distruzzjoni tal-istat u funzjonijiet tiegħu f'soċjetajiet demokratiċi ġurnalisti ta' investigativi ikunu protetti u għandhom id-drittijiet tagħhom għalhekk aħna jiena nemmen li għandna niżviluppaw id-diskussjoni tal-whistleblowers biex aħna noħolqu kuxjenza l-problema, nissuktaw l-isforzi biex insibu u nimplementaw qafa saħjar għal protetti protezzjoni ta' drittijiet tagħhom bħala persuni, bħala professjonisti. ċerti pajjiżi fl-Ewropa għamlu dan b'mod avvanzat. Tkun ħaġa sabiħa li kieku dan isir mill-istati membri kollha. Signora Ringrazzjak, President. L-informaturi għandhom rwol ta' importanza kbira fil-ġlida kontra l-korruzzjoni u l-kriminalità organizzata. Iżda, il-kriminali jissa jistaw jaqsmu il-konfini mod faċli. Walek għanna bżon ta' direttiva fuq il-livella livell Ewropew fejn għanna protezzjoni tal-informaturi tal bil-possibilità li jizvelaw l-informazzjoni. Aħna ma nistax ikunu kredibli jekk fiġġieda kontra korruzzjoni ma nħassux dawk li għanna fil-fat fl-Unjoni Ewropea biss tmin stati fil-liet eh, għanna b'leġislazzjoni maġġoranza fil-Parlament Ewropew kien sejjaħ il-Komissjoni biex tressa proposta qabel l-2013 biex ikonna program sħiħ. Iżda kien tliet snin ilu u sissa marċevina xejn dwar dan. Jiena nixtieq insaqsila għaliex domna daqsek. Nishtiq infakkarkom ukoll li fl-Ulju tal-2014 l-istituzzjonijiet Ewropej introduċew standards eh, vinkolanti fil-gwad li jinkludu l mizuri ta' ħarsin għal informaturi. L-eċezzjoni tal kummissjoni l-Awdituri u l-Awdituri tal-Orti, eh, istituzzjoni toħra li jinkludi il-Parlament Ewropew għamlu ftit f'wess biex ħarsu il-whistleblower u bekk tifna l-opportunità biex nuru il- nuru l-pubbliku illi aħna rridu nħarsu għom kontra l-irregolaritajiet. Sur Chrysogonis. L-Unjoni Ewropea għandha tissalvagwardja l-ħarsien tal-dawn in-nies li jgħinuna biex jagħtuna informazzjoni biex niskopru l-korruzzjoni skont il-rapport tal-2013 minn Trasparenza Internazzjonali il-biċċa kbira tal-Istati membri ma jagħtux biżed eh, protezzjoni kontra il mizuri eh, biex ikunu mħarsin kontra l-tfattija kif eh, ġi għames mill- minn Mr. Juncker fl-2015 fil-Parlament Ewropew rridu nadotta politika Ewropea komuni dwar din il-kwestjoni. Nixtiequ nsaqsu dwar il- l-iskandu tal-Lux Leaks u anki tal-Volkswagen eh, u kem kienu importanti u kem hija ħafna ħjar il-situazzjoni kieku għanna leġislazzjoni armonizzata u il-, il l-informaturi ma jibżawx jagħtu l-informazzjoni, il-korruzzjoni eh, eh, taċ fid-del u bekk tal-ċittadini joħorġu fid-dawl u bekk biss inkunu nistgħu niġġilduha. is Ċetowski. Grazzi, President. Kommissarju. PPE Jekk konvinta l-Unjoni Ewropea hija bbażata fuq il-valuri bħal trasparenza l-integrità u l-ħarsin ta' drittijiet tal-bnedem. L-Unjoni Ewropea għandha l-obbligu li t d-drittijiet tal nedem u l-libertajiet fondamentali għal dawk kollha illi jiddeċiedu jikkundannaw il-ksur u jitkellmu dwar il-ksur ta' dak id-drittijiet. L-informaturi jirrappreżentaw waħda minn fattizzi li kostitwixxu mekanizmu ta' kontroll illi permezz tiegħu jiggarantixxi li s-seta' ma tiġix il-qawwa ma tiġix abbużata. Irridu nigarantixxu li dan il-mekanizmi jiġu mħarsin u dana għandu xaqsam anke ma' Sir Assange. Apparti l-karaċu tiegħu aħna ma nistax inwarbu dak li għamel għax bekk inkunu nistgħu nifmu il-komplessità tal-situazzjoni bħal din. Emmin min jixtieq iwarrab dan jow jahbil dan jahbu dan eh, avvenimenti bħal dan, iżda kif intqal mill-Misur Assange. il biċa gbira minna jisa jisa siru vitmi tal-tazzjoniet mux ġustifikati u l-MEPs għandhom jiprevjenu li jġidan. dan Il-zamma taħt tal-Julian Assange għanda t-spicċa u għanna nigarantilu il-ħarsin internazjonali jekk l-Unjoni Ewropea ma tatiex bizzejiet eh, ħarsin uh, l-Assange dan huwa messaġġ ħażin għal oħrajn. Dan ir li Flanagan. iva naqogħdu nitkellmu dwar kwestjoni waqt li realtà ta' dak li qed jiġri eh, fuq l-istess kwestjoni hija l-oppost u noqogħdu nitkellmu għal xejn. Tmien sin ilu Jonathan Shulgaman irriżenja bħala l-manager li kellu mal-Unicredit Bank Island u qal jiena qal li għamelek biex ma jkriminax li eh, l-nifsu u kienet jiffirma fuq likwidità tal-bank u sab ġurnata wara oħra li l-bank ma kellux dawn il-flejjes mhux biftit eh, perċentwali iżda ta' 40 darba. U għal il regulatur il-bank għallu biex joqgħod kwiet, il regulatur ignoraħ, il-bank ċentrali meta eventualment għamil investigazzjoni għallu li ma setax jgarantix il-, il, il l-anonimità tiegħu u tant is-sitwazzjoni tant kienet ħażina li laqas seta' laqas se jaħlu biex imur jixed jiena qed ngħid hawnhekk illi għandna nagħmlu xi ħaġa dwaru għal dawk li dawk li ġew informati xi ħadd informa kontrihom għandhom jibsaw mhux dawk li qed jinformaw. Ehm, meta xi ħadd jitkellem hawnhekk ma tkomx titkellem fuq il-telefon ukoll għax din hija ignoranza. Dan reveli pospisil. Grazzi President. Jina naħseb li dan id dibattitu bħala wieħed minn miżuri kontra l-korruzzjoni. Il-ċittadini tal-Unjoni Ewropea jikkonsidraw il-korruzzjoni bħala wieħed mis-suġġetti li żjed importanti. Il-biċċa kbira ta' stati membri m'għandhomx leġislazzjoni eh, kif suppost tal-ħarsin tal-informaturi. Għandhom ja, biss prassi, forsi tista' taħsbu dwar il-komissarju se jaħseb dwar il- Eh, xi direttiva li tagħti l-inqas ħarsien li jistħoqlu l-informaturi titkellem dwar il-direttivi partikolari fejn l-informaturi jissemmaw iżda sensila ta' regoli u għaxxira li konna da dan ir-regoli. Kieku kena xi kas tal- tal-offiza eh, serja, mhux biss problemi morali, per eżempju għanna legislazzjoni kontra x-reati li hija Ewropea. Jina, kont ministru responsabli għal fil-Repubblika Ċeka, ma, kenix il-rida politika biex nadotta leġlazzjoni bħal din u naħseb għalhekk ikun utli li konna eh, leġlazzjoni Ewropea biex inħarsu dawk li ma jibżawx jitkellmu għal-kaċ tijaj issa il-kellim li mes. Grazzi. Il-ftit li jitkelmu dwar l-attivitajiet illegali mhumiex imħarsin biżejjed u dan minkejja l-fatt li rajna kemm hu utli illi kollok dawn informaturi rajna l-iskandlu tal-Volkswagen, l-iskandlu tal-Banek, l-evazjoni u min jevad it-taxxa, il-lista tal-informaturi, tal-lagardu oħrajn daw kollha u raw li persuni u kumpaniji wkoll qed jevadu u qed jagħmlu l-evażjoni tat-taxxa. U għandna każijiet oħra tal bħal dawn U se jkollna anke fil-ġejjeni u għalhekk u għall-benefiċċju tal-ċittadini Ewropej li għandna nħarsu l-informaturi. M'għandniex ninsaw li dan l-aħħar fil-Lussemburgu ċerti ġurnalisti kellhom jiffaċċaw il-proċeduri eh, eh, ehm, fil-qrati. <coughs> Mela, fisem il- kummissjoni l-Kummissarju Andra Kajtis. Aziz President, membri onorevoli. Ovvjament kien interessanti ħafna li nisma dan id-dibattitu nirringrazzjakom kollha għal dan id-diskussjonijiet tal-lum. Għandkom tkunu assigurati li jiena se informa l-Kummissarju jak one-on-one illi għandu id-dmir illi jimexxi dan il-kontenut. Kulħadd jaqbel illi għandna inħarsu l-informaturi. Il-kwistjoni hija kif jiġifieri x'inhi hija l-aħjar ħaġa li nagħmlu u x'inhu huwa realistiku wkoll. Ovvjament din il-kwistjoni hija komplessa ħafna li dwar id-drittijiet tal-niedem, dwar il-possibilitajiet illi li konna um, regoli fl-Unjoni Ewropea. Inti um, il-Kummissarju il talbitni biex biex najdilkom li qed tistenna ħerqana biex eh, ikolla eżi diskussjonijiet jisir fil-fond magħkom u nerġa' nirringrazzjakom għal dan id-dibattitu tant interessanti. Thank you very much. Grazie ħafna kommissarju il diskussjoni hija magħluqa eh,